get started. Yeah, yeah, Hello everybody. Good morning. Welcome. Lodwa tajba, signori. Irridu nkomplu bl-agenda tana u se nibdew punt tassew interessanti Eh, abbozz L-ewwel fuq l-istrateġija għal persuni b'diżabilità, l-istrateġija tala illum bħalma tafu u eh, aħna għandna l-opportunità li nibatu messaġġ qawwi lill-Kummissjoni biex jirranġaw dak illi huwa ħażin Aħna rajna li hemm differenzi enormi bejn kif l-istati membri jieħdu ħsieb il-persuni li għandhom diżabilità. Probabilment tafu illi ftit ġranet ilu kien hemm inċident ikraħ ħafna fl-istituzzjoni ta' kura fir-Repubblika Ċeka fejn tmien persuni b'diżabilità intellettwali inqatlu minħabba nirien. Alla volja l-Ombudsman f'ta' Repubblika Ċeka kemm il-darba kienet eh, avżatom dwar ir-riskju li jirrappreżentaw dawn l-istituzzjonijiet ħadd m'għamel xejn u issa ġara li ġara inqatlu tminja minn nies f'istituzzjoni fejn dawn il-persuni li għandhom diżabilità mentali kienu jgħixu. Dan l-inċident huwa konferma oħra li dawn l-istituzzjonijiet mhumiex adattati għal għejxin fit-tul u jirrappreżentaw periklu għal residenti il-deistituzzjonalizzazzjoni m'għandix tibqa xi ħaġa biss miktuba fuq il-karta, ma jistax ikollok nies persuna waħda illi tiħoħsib 50 ruħ li għandhom diżabilità mentali, 35 ruħ oħra kienu midruba graviment minħabba dawn in-nirien. Tistgħu timmaġinaw x'infern kien hemm bejn dawn il-ħitan u ma kien hemm ħadd illi seta' Eh, eh, jieħu ħsiebhom u jagħmel xi ħaġa dwar din is-sitwazzjoni minkejja t twissijiet l-istrateġija li jmissa għad disabilità ma tistax sempliċement tkun biċċa karta li l-istati membri poġġuha fil-gwarniċ u jinsewa. Le, l-istrateġija ta' bħalissa eh, m'għandix approċċ strateġiku u fiha ftit gwida għal, għal dak li jista' jiġri fuq livell nazzjonali u ma fijiex skambju ta' prassi tajbin. Aħna rridu nikritikaw fejn il-Konvenzjoni tan nazzjonijiet Uniti miex hija implementata kif suppost fil-politiki Ewropej kollha għandna il-Konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti li mhijiex implementata fl-istrateġiji Ewropej u eh, hija ħasra fil-fatt li konna nammettu li dan huwa l-każ għaliex aħna rridu nibnu Ewropa Unjoni Ewropea Soċjali fejn ħadd ma jitħalla barra ħadd ma jibqa' lura. Aħna laqqas biss qegħdin ninkludu il-Konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti fil-politiki tagħna. Mbagħad hemm ir-rakkomandazzjonijiet lill-istati membri u l-istati membri ma jagħtux kasom. U Għalhekk l-affarijiet imbagħad imorru zmerċ għal persuni li huma l-aktar vulnerabbli u dawn huma l persuni li għandhom xi diżabilità. Mbagħad hemm opportunità oħra li tlifnija lata għall-aċċessibilità li kellu ambitu limitat ħafna il-fondi Ewropej kultant jintużaw biex jappoġġaw l-istituzzjonijiet tal-kura u jista' jkollhom effett kontradittorju propju minħabba koordinazzjoni ħażina. Din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea ma timplementax il-konvenzjoni, l-istati membri ma jimplementawx ir-rakkomandazzjonijiet li jiġu mill-ola livelli. Imma l-istati membri kollha jużaw il-fondi u memx bizzejiet kontrolli dwar kif tal-fondi qegħdin jintużaw għal xiex qegħdin jiġu ntużati, kif inu possibbli wara 15-il sena li wieħed ikun membru tal-Unjoni Ewropea igawdi mill-fondi u xorta waħda għatanna min eh, eh, dawk li jindukraw in-nies daw istituzzjonijiet għal dawn il-persuni li għandhom diżabilità li huma f'sitwazzjoni verament kera. Kif inu possibbli dan? aħna rridu nibdew inkejlu il riżultati u mhux l-infiq fir rigward tal-fondi, l użu ta' fondi Ewropej fuq il-proġetti. fir riżoluzzjoni jiena sħaqt illi l-istrateġija persuni b'diżabilità ġdida għandha jkun la miri ambizzjużi u ċari u anki kalendarju għall-implementazzjoni u mhux biss Naħseb illi dawk l-istati membri illi ma jsegwux ir-rakkomandazzjonijiet, rakkomandazzjonijiet speċifiċi ħafna li jeslu mill-Unjoni Ewropea għandu ikunem mbagħad limiti fuq l-użu tal-fondi Ewropej. Aħna irridu natu tweġiba għal dik il-mistoqsija ta' xieġri jekk jiena ma jimpurtanix bħala gvern ta' stat membru u irrid ikun hemm tweġiba dak li jkun irrid ikun jaf x'jiġri jekk huwa ma jagħmilx dak li għandu jagħmel. Aħna hemm bżonn li nkunu nafu x'qed jiġri fl-istati membri. Għandna nkunu ambizzjużi u nitolbu lill-Kummissjoni biex ma titradix li ċittadini tagħna li għandhom diżabilità li dawn verament huma dawk illi ma nistgħux inħalluhom jintesew. Issa nibdew bl-iskambji tal-opinjonijiet għal PPE is-sur Kim Puropoulos. Kunjon pjuttost diffiċli. Grazzi l grupp tijaj tal-li tawni din ir responsabiltajna se nitkellem bil-Grek. Pa, poli, sizdam għaftodobsi fisma. Qed nieħu gost illi qegħdin niddiskutu din ir-riżoluzzjoni, Signora President. Naħseb illi saret biċċa xogħol tajba dan l-abbozz tar riżoluzzjoni. Għaliex essenzjalment eh, tirrifletti dak illi intqal waqt il-plenarja f'Deċembru fit-tweġiba għal mistoqsija orali. li tresqet mill-grupp tal-PPE. Din miex ħaġa kontroversjali u naħseb illi se nkunu nistaw naħdmu bejn il-gruppijiet, bejn il-gruppi sabiex noħorġu blemendi u eh, jekk jirnexxilna, dan se jkun għal ġid ta' kulħadd. Kollox huwa favorina u nixtieq nagħmel tliet suġġerimenti fuq ir-riżoluzzjoni. L-ewwel nett jew noqogħdu attenti ħafna illi din ma ssirx lista twila eh, ta' xewqat li mbagħad ftit li xejn issarfu fil-prattika kif qalet is-Sinjura Koxak. Iktar ma tkun qasira tant l-aħjar. Tkun qasira, tkun konċiża, għaliex bekk imbagħad ikollha ċans li tkun aktar effettiva. U hemm emendi eh, li eh, qed jissuġġerixxu li għandna nħallu barra ngassaw ċertu partijiet minna. imbagħad it-tieni net il-Kummissjoni trid tifhem dak li aħna rridu Imma jekk eh, il-Kummissjoni trid tifhem dak li aħna rridu, aħna rridu konna ideja ċara ta' fejn irridu naslu ħames snin oħra. Aħna diġa għanna lat dwar l-aċċessibilità u il-mainstreaming il ukoll. Imma din mhix xi ħaġa li ssir darba l dejjem. Irridu nimmonitorjaw is-sitwazzjoni u eh, noqdu attenti biex naraw l-affarijiet kif ikunu qegħdin jiżviluppaw. Irridu niffukaw fuq ċerti aspetti bħal pereżempju il- kemm dawn il-persuni jistaw ikunu impjegati fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat. It-taħriġ u anki kif it-teknoloġija tista' tejn lil dawn il-persuni li għandhom disabilità. Naħseb illi aħna qegħdin ngħixu fi żmien fejn n-nies jafu ħafna diġà saru ħafna affarijiet imma xorta għatem lok għal titjib. Hemm dawk illi ma tantx huma ħerqana li issir xi ħaġa f'dan il-qasam imma minħabba fekk hemm bżonn li ikun hemm inċentivi sabiex eh, dawn il-persuni jkunu jistgħu jaqalaw xieklu ma jgħodux jiddependu fuq il-karità u fuq l-allowances u naħseb illi hemm modi ta' kif wieħed jista' jiftaħ il-bibien għal persuni illi għandhom diżabilità Nistgħu nifokaw ukoll fuq ċerti gruppi, pereżempju in-nisa li għandhom xi diżabilità. Kif qalet is-Sinjura Estaras, Għalhekk permezz ta' dawn l-emendi aħna propju dan qed nippruvaw namlu, naħseb illi dawn l-emendi se jirnexilhom it-tejbu it-test u jagħmlu test aktar dettaljat Issa jina nistenna bil-ħerqa li konna kalendarju għal eh, l iżviluppi li jmiss. Sur Angel, grazzi, Signora President, inti fl-introduzzjoni tijak għat eh, kemmu suġġett importanti dan u naħseb semmejt l-sfidi l-enin. Grazzi ta' dan. Irrid nibda billi nfakkar illi fl-Ewropa għandna 80 miljun persuna li jgħixu b'diżabilità 46 miljun minnhom huma nisa. Fl-2017 Il-Parlament Ewropew kien adotta b'maġġoranza kbira rapport dwar l-Istrateġija Ewropea għal persuni b'diżabilità mill-2010 sal-2020 li kienet bażi tajba x-xogħol li preżentajtilna inti. Apprezzajt ukoll f'dan l-abbozz illi fih l-elementi kollha illi eh, ġew uh, kollha mir-rapport ta' evalwazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal 2017 Ġifieri jiena Eh, eh, naf li dar rapport jirreferi għal rieżami tal leġislazzjoni Ewropea kollha u l-politika kollha biex ikun hemm armonizzazzjoni sieħa eh, mal-UNCOPD jikludi u koll ħtieġa l monitoraġġ kontinwu tal-implementazzjoni u hemm bżonn ta' ġbir ta' data aħjar il-biraħ kellna l-opportunità li nitkellmu ma' Sur Mersi fuq dan is-suġġett. Ħaġa tajba wkoll li nisqu fuq il-bżonn li nissalvagwardjaw il-UNCRPD u l-użu tajjeb tal-fondi Ewropej. U rridu niżguraw li il-fondi Ewropej ma jintużawx għal bini jew għal man manutenzjoni ta' istituzzjonijiet. Irridu nirratifikaw il-protokoll internazzjonali tal-UNCRPD li diġa rratifikaw 22 stat membru. Għal grupp tal-SND Aħna rridu namlu iktar, rridu proposti konkreti. Huwa importanti illi aħna ikkonna definizzjoni armonizzata ta' disabilità u aċċessibilità fuq livell Ewropew il-bżonn għal protezzjoni eh, soċjali li kollom tħul eh, adegwat u l-bżonn li l-fondi Ewropej jintużaw għall inklużjoni soċjali u eh, ma jintużawx għal infrastruttura li eh, ma tkunx aċċessibbli jew inkella li tifret il-persuni b'diżabilità mill-bqija tas-soċjetà. U anki hemm bżonn ta' EU Disability Card u Karta Ewropea għal parking għal persuni b'diżabilità dawn għandhom ikunu disponibbli fl-istati membri kollha u hemm bżonn ukoll illi jkollna analiżi skont il-ġeneru tal-politika Ewropea għal dwar persuni b'diżabilità. Jiena bħala co-rapporter se nagħti Eh, Widden għal dak li qed jitolbu il-membri tas soċjetà ċivili na għandi kooperazzjoni tajba mal-membri tal-kollegi fil-grupp tiegħi u żgur li se jkollna kollaborazzjoni sirja mal-co-rapporters ta' gruppi oħrajn biex nibatu messaċċar lill kummissjoni meta nkunu temmejna din il-ħidma. Issa għannom ta' Renew is-Sinjura Maxova però mhix qiegħda fil-Kamra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 il-fatt li il-Parlament u l-Unjoni Ewropea qegħdin jaħdmu għall-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità b'mod partikolari fid-dinja tax xogħol. Aħna nemnu li dawn il-fondi għandhom jintużaw għal biex il-postijiet tax xogħol ikunu adattati sabiex l-inklużjoni tkun iktar faċli, eh, attenzjoni partikolari għandha tingħata lin-nisa, anke permezz tal-Kumitat fam jiena membru sostitut naħdem ukoll fuq il-distak bejn il-pagi tan-nisa u l-irġiel din hija ħaġa importanti ħafna rridu nistudjawha mill-qrib anki għal persuni nisa illi għandhom xi diżabilità. Ħafna drabi ikun hemm uh, daqqa fuq oħra biex najtek persuna b'dizabilità unbat jiffaċċaw diffikultajiet pal per eżempju paga inqas minn dik tal irġiel l-istess xogħol, eċetera. U eh, il-postijiet tax xogħol eh, ħafna drabi kun hemm bżonn illi jiġu adattati għal persuni b'diżabilità u l-fondi għalhekk għandhom jintażaw. Il, il, fi Franza għandna din il-problema li l-kumpaniji suppost iridu iħadmu nies li għandhom disabilità għaliex ma jkunx hemm aċċessibilità, etc. Il-fondi Ewropej għal dawn l-affarijiet għandhom jintużaw. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi ħafna. Is-Sinjura Langen Siepen. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi, f'Diċembru li għadda jiena għannom ta' grupp tal-ħodor tlabt għal Rizoluzzjoni dwar x'se jiġri uh, bil-Istrateġija Ewropea għal persuni b'Diżabilità wara l-2020. Naħseb li huwa importanti li nibatu sinjal ċara qawwi lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-kontinwazzjoni tal-istrateġija għal persuni b'Diżabilità preżenti persuni b'diżabilità għadhom imċaħda mid-drittijiet tal-bniedem tagħhom fl-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati membri irratifikaw il-Konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti għad drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Ir-realtà però hija li eluf ta' persuni li għandhom diżabilità għadhom obbligati illi jgħixu maqtuwajn għalihom waħedhom f'istituzzjonijiet f'kundizzjonijiet inumani bebda opportunità li jipparteċipaw fis-soċjetà. Hawnhekk irrid eh, nieqaf minuta biex niftakru f'dawk it-tminja minn nies illi inqatlu fir-Repubblika Ċeka f'istituzzjoni istituzzjoni ta' kura l persuni b'diżabilità il-ġimgħa li għaddiet. Jekk aħna rridu niżguraw li dawn il-persuni jistgħu jgawdu bisħiħ id-drittijiet tal-bniedem tagħhom u libertajiet fondamentali u jgħixu ħajja b'dinjità, irridu jkollna strateġija eh, wara l-2020 illi tkun aħjar minn ta' qabilha. Strateġija li tkopri l-dispożizzjonijiet kollha tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti li kollha miri ambizzjużi biex ikun hemm irid ikun hemm kalendarju ċar għall-implementazzjoni Aħna għandna bżonn ta' strateġija li tindirizza l isfidi speċifiċi li jfaċċaw il-persuni b'diżabilità li huma vittmi ta' diskriminazzjoni intersettorjali għandna bżonn ta' strateġija li hija adattabbli għal eh, oqsma ta' politika u sfidi emerġenti. Din l-istrateġija għal futur trid titfassal flimkien mal-persuni b'diżabilità u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom. Irridu jkunu involuti fil-konsultazzjonijiet sistematiċi mill-Commission Expert Task Force illi twaqfet taħt is supervizjoni tal-Kummissarju Dalli. Aħna qed nistennew li din il-task force tagħmel mainstreaming sistematiku ta' drittijiet ta' persuni b'diżabilità fil-liġijiet, il-politiki u programmi rilevanti tal-Unjoni Ewropea, anki l-politika l-ugwaljanza bejn is-sessi, b'attenzjoni partikolari motija l-ġlieda kontra il-vjolenza u dana fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Nistennew ħafna mill-Equality Task Force imma aħna qegħdin hawnhekk ukoll biex nagħtu daqqatiet biex infaslu in strateġija eh, għal uh, wara l-2020 illi tkun ambizjuża. Grazzi. U nalqu bis-Sinjura Rafalska. Sinjura Rafalska kjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President, Signori. Nishti eh, nibda l-ewwel net billi nirringrazzjakom għal din ir-riżoluzzjoni għaliex fil- eh, kontributi ta' qabel tiegħi kulħadd semma kemmi importanti din l-istrateġija l-ġdida, importanti li l-istrateġija l-ġdida tkun waħda ambizjuża u li tkun bbażata fuq il-fatti. L-Unjoni Ewropea hija waħda mill-reġjuni l-iktar onja u l-aktar sviluppati fid-dinja madanakollu iktar minn 80 miljun ċittadin iħossuhom esklużi u fil-fatt fir-realtà huma esklużi. Hawnhekk qed nirreferi għal persuni li għandhom bżonnijiet speċjali li qegħdin ibatu biex jisibu posthom fis-suq tax-xogħol. U naħseb din l-istrateġija l wara l-2020 hija verament meħtieġa. Rridu niżguraw li l-persuni b'diżabilità jistgħu jkunu integrati bisħieħ fis-soċjetajiet tagħna u għalhekk se jkun hemm bżonn ta' riżorsi finanzjarji ma nistgħux nilħu dawn l-għanijiet jekk ma jkunx hemm il-finanzjament meħtieġ. Għanna bżonn ta' kalendarju ċar għal dawn biex jittieħdu dawn l-azzjonijiet u follow-up ċar u konsistenti tal- dawn l-anijiet biex nizguraw li jkunu intlaħqu il-proċedura ta' konsultazzjoni u dialogu meta tkun qed tiġi abbozzata l-istrateġija l-ġdida jrid ikun trasparenti u aċċessibbli b'mod partikolari għal persuni li għandhom diżabilità u għall organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-interessi tagħhom. Għalhekk huwa importanti illi naħdmu mal-Kummissjoni Ewropea ma wkoll mal-Istati membri sabiex nibatu messaġġ ċar kif qalet is-Sinjor Nikolsova għanna bżon ta' strateġija ċara u ambizjuża l wara l-2020, strateġija li tkun effettiva. U it-tmin oqsma ta' azzjoni m'għandhomx jintnesew l-edukazzjoni, it-taħriġ,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 sar ħafna xogħol fuqha. Eh, Xifti ta' ilu matul l-ewwel mandat tiegħi jiena propju kont eh, rapporter fuq dan il-fajl u kont ħdimt anka fit-tejjijiet qabel eh, ġi prezentat. Dwar il-mobilità tal-persuni b'disabilità dan huwa suġġett verament importanti Naħseb li il- ehm, lan tal-istrateġija in ġenerali nistgħu ngħidu li jintlaħaq u għalhekk issa huwa importanti illi eh, nifissaw daqsxejn il-kontest eh, ta' din l-istrateġija, irnexxina neliminaw ċertu ostakli li kien hemm online għal persuni b'diżabilità imma tfadal ħafna xisir. Diġa smajna numru ta' proposti pjuttost tajbin biex namlu iżjed użu minn teknoloġiji ġodda. Dawn għandhom jippermettu lill persuni b'disabilta biex ikunu integrati bisħiħ fil-komunità. U naħseb li għal wara l-2020 ħajna xinna jkollna strateġija li tkun immirata u effiċenti. Naturalment hemm bżonn li nżommu mal-miri eh, skont kif huma fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti u skont ma hemm anka flanijiet għall-iżvilupp sostenibbli. Irridu nkunu kapaċi naffrontaw l-isfidi il-ġodda u nieħdu approċċ ħafna iżjed holistiku. Irridu nimplementaw il-konvenzjoni tan nazzjonijiet Uniti kollha kemmi, punt punt. Irridu nħarsu anka lejn id-dettalji, lejn il-focal points. U naturalment minn ma ninjoraw l-aspett tal-finanzjament. Irrid ikun hemm ovvjament ċertu kontrolli wkoll u anka segwitu li bħalissa ehm, mhijiex xi ħaġa li għadha qed issir taqstant sew. ftit ta' żmien ilu. Kont smajt li kienu bdew numru ta' proġetti pero ma kienux proġetti eh, fukati fuq il-persuni b'disabilta imma minkejja dan il-fatt xorta waħda dawn il proġett jnexilom jiksbu finanzjament, jiksbu fil-fatt miljuni ta' euro finanzjament għalkemm kem eh, ma kienu immirati biex eh, taffu xi ftit mid-diffikultajiet tal-persuni b'diżabilità. U ma l-persuni b'diżabilità li l-aħjar jafu, li l-iżjed jafu x'għandhom bżonn, għandhom bżonn iżjed aċċessibilità, żgur. U barra minn hekk hemm punt ieħor illi xtaqt insemmi Jina kemm il-darba għedt illi il diskriminazzjoni eh, fuq il-persuni b'disabilità hija problema kbira. U hija problema li għadha teżisti għadna qed narawha kullimkien. Bekk jiena konvint illi il-Kummissjoni għandha terġa' tirrifletti fuq din il-problema u tressaq proposti aħjar. L-Unjoni Ewropea firmat u ratifikat il-konvenzjoni bekk aħna għandna dmir illi eh, niġġieldu kontra d diskriminazzjoni fuq persuni b'diżabilità. Branson, Madam Ferrandis, please. Grazie ħafna, Signora Ferrandis. Grazzi ħafna l-ewwel nett Nishtiq nirringrazzjakkom tal-li prezentajtu eh, l-abbozz ta' din l-istrateġija, strateġija li għanna bżon inkomplu naħdmu fuqa. Ħanitkellem fuq eh, tlet aspetti li mbagħad ser inresqu emendi dwarhom biex bekk inkomplu nwessaw il-proposta. L-ewwel net kif diġà semma hemm bżonn illi fil-pjantazzjoni nolqtu oqsma differenti ta' azzjoni, oqsma fejn qed iridu naħdmu, fosthom irid ikun hemm l-ugwaljanza, l-parteċipazzjoni, l-aċċessibilità, l-impjiegi, l-edukazzjoni, l-kultura, l-faqar, l-esklużjoni soċjali u s-saħħa. Minnaħa l-oħra, naħseb ukoll li fl-istrateġija għandna nsemmu b'mod speċifiku lil minorenni biex bekk inkunu konformi wkoll mal-garanzija tat tfal. Irridu nieħdu approċċ, l sejjaħ approċċ doppju Eh, ġifiri il-tfal b'disabilità qabel xejn huma tfal u bekk għandhom l-istess dritti għandu jkollhom l-istess drittijiet bħal tfal oħra, ma jista' jkun ikollhom eh, xi bżonnijiet oħra wkoll biex eh, nirrispettaw id-drittijiet tagħhom u din hija xi ħaġa li trid tiġi rispettata mill-istati membri kollha. Naħseb tajjeb insemmi wkoll li l-hemm bżonn li l-istati membri jirrikonoxxu id id-diżabilitajiet differenti, jekk mhux intellettwali, fiżiċi, sensorjali, etc. U minn hemmhekk imbagħad abbażitek ifasslu dak li hemm eh, dak li hemm bżonn. Dana mhux dejjem isir, pereżempju, hemm persuni li jkunu eh, jkunu neqsin mid-dawl u mis-smieħ u bekk dawn il-persuni għandhom bżonn attenzjoni speċjali u għandhom bżonn trattament ukoll differenzjat. Biex nalaq tajjeb li nisħaq li hemm bżonn li l-Istati membri jappoġġaw lil kumpaniji inklusivi, kumpaniji li jipromuovu l-inklużjoni ta' persuni b'disabilità u persuni b'kapaċitajiet differenti. Dawn huma kumpaniji li għandhom rwol fundamentali fl-ekonomija Ewropea. Grazzi. Thank you. Now, uh... Grazzi ħafna, Sinjura Fransen, u mbagħad is-Sur Majorino. Grazzi ħafna, President, grazzi ta' dina l-ewwel verżjoni li prezentajtu li hija eċċellenti. Qed neħu gost nara illi hemm eh, talba speċifika biex niżguraw li jkun hemm koerenza mal-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Però forsi hemm xi nżidu wkoll u fil-fatt ħansemmi tliet punti. L-ewwel qed iridu nsejħu fuq il-Kummissjoni biex tappoġġa lill-Istati membri fl-implementazzjoni tal-Att Ewropew dwar l-aċċessibilità. It-tieni ħaġa rridu nisħu nis fuq l-importanza illi kuna illi konna swieq ta' xogħol li jkunu inklusivi. U rrid ikun hemm appoġġ immirat lill-ekonomiji ESF eh, e for Social. Għadzi lill-kumpaniji tal-ESF eh, e li ma parti mill-ekonomija soċjali. Grazzi. Thank you. Now Mr. Majorino and then Mr. Br Mr. Majorino. Thank you. Ma eh, condivido molto la impostazione della discussione. Naqbel ma dak li qed għal waqt din id-diskussjoni u nħoss li hija xi ħaġa importanti ħafna. Nixtieq infakkar f'xi affarijiet importanti ħafna. Aħna għandna fidejna l-għodda importanti ħafna il-Konvenzjoni tal-Ġnus smaquda u importanti ħafna wkoll li din din tintuża bħala punt ta' referenza kruċjali, ġifieri mingħajr ebda dubju u li jindika b'mod ċar x'inhuma l-għanijiet kif għandhom jiġu żviluppati l-politiki tagħna Issa, it-tieni ħaġa, kwalunkwe ħaġa li għandha x'taqsam mal-drittijiet tal-persuni b'diżabilità għandha ssir bl-involviment u bil-ħsieb tagħna li jżommu f'moħħna li dawn il-persuni b'diżabilità. U għalhekk irridu kemm jista' jkun nisfruttaw kull opportunità biex ikollna involviment dirett ta' dawn il-persuni u nemmen li l-Parlament għandu jkompli jaħdem dan il-mod, anzi għandu jkompli jagħmel iktar eh, minn din it-tip ta' ħidma. Imbagħad li nitkellmu mal persuni b'diżabilità ifisser illi wkoll nitkellmu dwar kundizzjonijiet li huma differenti u għalhekk tajjeb illi infakru il-valur li dan il-proġett ikun personalizzat u l-opportunitajiet li jagħmlu referenza għal stejjer li għandhom ovvjament ħtiġijiet differenti. F'dan ir-rigward għalhekk importanti li nisħaq kif għamilna qabel li jkun hemm awtonomija ta' dawn il-persuni, il-suġġett li rigwarda il-faqar ukoll, iżda apparti minn hekk irridu nuru li hemm eh, nkunu sodi fuq kwistjonijiet li jistgħu li huma iktar seri. Jiġifieri ma nisbaljawx illi naħsbu li dan is-suġġett għandu jitħalla fidejn l-istati membri. Għaliex aħna rajna wkoll matul dawn is-snin esperjenzi differenti ħafna fl-Ewropa eh, jiżviluppaw u għalhekk nemmen ukoll li għandna naħdmu sabiex nippreċiżaw eżatt xinu ma nanijiet għanijiet tagħna, rridu indaħlu xi forma ta' standards minimi li ma nistawx ninżlu taħtom. F'dak l-għandu x'jaqsam mal iżvilupp ta' politiki ta' servizz, f'dak l-għandu x'jaqsam anke ma' lajnuna li tingħata għal persuni ta' disabilità. Għalhekk iridu nkunu wkoll eżiġenti fuq il-pjanijiet ta' investiment saħħithom ehm, fir-rigward anke ta' sanzjonijiet insemmi anke li l-Parlament fil-mandat preċedenti semma affarijiet importanti u pożittivi. Il-problema hija li dawn u dan idu ngħidu ċar dawn għadhom ma sarux parti integrali tal strategija tal-Kummissjoni U għalhekk fuq dan il-pjan irridu ngħidu li rridu nkunu ċari u mingħajr ebda tlaqli. Mr. Burgles and then Madam Bischoff. Mr. Burgles, mbati is Bischoff. Grazzi ħafna. Resoluzio. bi paġalew pożriti na. Grazzi tassew. Nixtieq li natu importanza għal-għajnuna li tittinata lil dawn il-persuni b'diżabilità. Din suġġett li rridu nindirizzaw għaliex aħna ratifikajna l konvenzjoni tal-ġnus maquda għal dawn il-persuni b'diżabilità. Din hija xi ħaġa importanti għal drittijiet tal-bniedem għalhekk għandna konvenzjoni unika għal dawn id-drittijiet Iżda din jista qegħdin noqdu lura mill-ratifikaw fuq livell Ewropew. U din hija raġuni wkoll għaliex il-ħidma ta' dan it-tip tfisser li aħna id-drittijiet tal-midam noħduhom bis-serjetà. U pereżempju, hawnhekk mhux qed indaħlu l-fattur tal-esklużjoni soċjali. Għalhekk ukoll fuq l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità apparti l faqar u l-ġida kontra d diskriminazzjoni naħdmu għall-ugwaljanza u kontra l-faqar. Fiħdan din il-ħidma importanti wkoll illi namlu distinzjoni għal din is-sitwazzjoni li tikkontribwixxi anke aktar għall-inklużjoni soċjali biex anke dak biex ikollhom ħajja aktar indipendenti. dinja xi ħaġa wkoll li għandha ssir fost il-pajjiżi differenti. Anke fuq il-ħajja indipendenti jridu niżguraw illi min jħossibhom il-qraba, l-familja, mhux huma jridu ibatu ibatu magħhom jridu jsofru għaliex isiburuhom waħedhom biex jgħinu lil dawn il-persuni. Iżda naraw li permezz ta' għajnuna mill-Unjoni Ewropea dawn il-persuni apparti li jingħataw għajnuna jingħataw ukoll l-opportunità li jintegraw fis-soċjetà permezz ta' anke għajnuna li tingħata fuq pjan ta' żmien twil. Madam Bischoff? Sinjura Bischoff. Iva, grazzi ħafna jiena wkoll nilqa din ir-riżoluzzjoni u kontenta ħafna illi issa qed ngħidu li għandna pilastru ta' drittijiet soċjali illi eh, għandu eh, x'jaqsam mal-fatt li għandu jkun hemm igwaljanza u drittijiet indaqsa l kulħadd fosthom anke għal persuni b'diżabilità. Fit-test hawnhekk propju hekk qed ngħidu b'mod eh, dirett. Issa rridu naraw dan xi fisser mill-perspettiva prattika u xifissel u koll minn perspettiva Ewropea mhux biss nazzjonali. Ħafna drabi realizzaw li eh, persuni b'diżabilità fil-prattika eh, mhux dejjem jibbenefikaw mid-drittijiet kollha tagħhom. Pereżempju fil-Ġermanja, eh, suppost li għandhom id-dritt tal ċertu btajjel matul is-sena, ma dawn mhux dejjem ikunu rikonoxxuti. Eh, kultant eh, ma jkunux affarijiet komplikati ma xorta waħda dawn id-drittijiet ma jkunux rikonoxxuti manna forsi naħsbu per eżempju fil-fatt li kard, kard Ewropea li Eh, tinħareġ il-persuni b'disabilità f'pajjiż wieħed minn tal-inqas għandha tkun rikonoxxuta fil-bqija tal-istati membri. Ħaġa oħra li ġiet diskussa ħafna fil-Ġermanja huwa l-fatt illi aħna għandna 300 elf persuna illi qed jaħdmu eh, f'xogħlijiet illi mhumiex xirqa għalihom. Eh, u skont anka statistika illi ħarġet minn uffiċċju partikolari fil-Ġermanja dawn il-persuni qed jaqalaw 180 euro fix-xar biss li jekk taħdimha tiġi daqs euro fis-sija jew euro 30 ċentesmu fis-sija. U dawn it-tip ta' affarijiet ma nistgħux eh, naċċettawhom, iridu naġixxu dwarhom mhux biss noqogħdu nitkellmu. Ma nistawx naċċettaw li jkun hemm pal bħal dawn fis-soċjetà tagħna rridu nagħtu lil persuni b'disabilità dinjità immanka flus. Tajjeb wis, melissa forsi nistgħu nisimgħu xi ħaġa mingħand il-Kummissjoni bekk Nagħti l-kelma lil eh, Sinjura Plasencia Pereira. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt nibda billi nirringrazzjakom tal-abbozz ta' riżoluzzjoni illi aħna rajna b'attenzjoni kbira. Grazzi wkoll tal-kummenti illi għamiltu llum. Kif rajtu mill-mission eh, letter tal-Kummissarju Dalli, l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità hija priorità għal din il-Kummissjoni. U eh, ser nagħtu ħafna kasa. Biex nikkonferma dan l-impenn li għandna, nixtieq nirreferikom għal komunikat li ġie adottat riċentement brabta mal-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali. Fih nikkonfermaw illi se tiġi proposta eh, strateġija imsaħħa għal persuni b'disabilità fis-sena 2021 biex bekk nirrikonoxxu l-ostakli li għandhom qudiemhom il-persuni b'diżabilità. Biex inħejju għal din l-istrateġija, aħna nilqaw il-kwalunkwe kontributi li jista' jagħti l-Parlament. It-tajjija ta' din l-istrateġija ġdida hija opportunità tajba biex navvanzaw fl-implementazzjoni tal-konvenzjoni. U għanna ħafna responsabilità fuqna biex aħna niskuraw illi l-persuni b'disabilità ikollhom aċċess għal dawk id-drittijiet illi Eh, jissemmew fil-konvenzjoni. Illum din f'sitwazzjoni aħjar mill-li konna 10 snin ilu meta konna preżentajna l-istrateġija li għaddiet għaliex minn dak iż-żmien law ksibna ċertu riżultati biex eh, bekk inkunu nistgħu nagħmlu iżjed progress, għandna iżjed statistika, iżjed fondi, għandna iżjed liġijiet. Iġifieri għamilna ċertu passi l qoddim u għalhekk qed nifmu għalfejn eh, qed tistennew li aħna nżidu l-ambizzjoni tagħna fil-tħejjija tal-istrateġija li jmiss. Biex nikkonkludi nista' ngħid illi ser eh, niksbu l-informazzjoni wkoll grazzi għall-evalwazzjoni tal-istrateġija twali, evalwazzjoni li diġà bdiet, u barra minn hekk se nagħtu każ ukoll il-konsultazzjoni pubblika illi qed issir illi eh, ser tindikanna x'inhuwa l-akbar tħassib tal-persuni b'diżabilità. Bek nista' nserħilkom moħħkom li aħna għandna mpenn biex naħdmu anke mal-persuni b'disabilità u nagħtuhom widen fit-tħejjija tagħna għall-istrateġija l wara l-2020. Aħna bla dubju ta' xejn sar naqraw sew il-verżjoni aħħarija tar-rapport ta' komplementi kollha li jkunu tresqu. Grazzi ħafna bekk naddu għal punt 23 jiġifieri il-prezentazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-qada twali f'dak li huwa l-Fond Ewropew għall aġġustament tal globalizzazzjoni. Ribos e, bakar prisimenate musu mes bals. Signora Blinkevičiute. Mes e, deribas del Grazie ħafna. Mela, aħna votajna biex jibdew il-negozjati interistituzzjonali. Skużani, għet eh, tikom ċans kem issibu l-istazzjon tal-lingwa ta'kom. Degi tessu, ixtikruju vakar, eh, vakar, eh, ma... Mela, naħseb li sa tet jismani. Grazzi ħafna. Mela, kif tafu kienem votazzjoni fil- kumitat biex ikun jistaw jibdew il-negozjati interistituzzjonali. Għanna skeda diġa għal laqat ta' trialogu, l-ewwel waħda ħatkun fl-erba ta' frar. U jiena se nkun il-rapporte fisem il-Parlament. Ħanfakkarkom daqsxejn x'inhija l-pożizzjoni tagħna ħanitkellem fuq l-ewwel għari tal-proposta u x'inhuma l-punti importanti għalina. Mela, hawnhekk qed nitkellmu fuq font ta' solidarjetà. Font imminat għal dawk il-persuni li jkunu tilfu xogħolhom u li bekk ikollhom bżonn għajnuna biex isibu impjieg ieħor. Ġifieri, eh, fi kliem ieħor aħna li nixtiequ għal dawk li jitilfu xogħolhom jirnexxilhom isibu xogħol ieħor mill-iżjed fis eh, possibbli. Dan il-font M'għandux il-għan illi jippremja lil dawk li jħadmu, anzi huwa fond iżjed eh, soċjali fil-fatt li jeżisti mill-2006. Huwa fond immirat għal dawk in-nies illi ntlaqtu mill-globalizzazzjoni mill-esternalizzazzjoni, dawk li ntlaqtu ħafna mill kriżi finanzjarja dawk li tilfu xogħolhom minħabba fil-kriżi ekonomika. U għammirat ukoll għal gruppi ta' persuni speċifiċi, ġifiri forsi zazah, edha, zazah li mhux qed jistudjaw lew jew li qed jagħmlu l-ebda taħriġ u anke dawk il-persuni li qegħdin li huma parti minn nazz tnejn. Bekk, wasalna deċiżjoni dwar eh, li ma post għandu jkollu l-IGF fil affas finanzjarju plurianwali, xħajkun il-kontenut tiegħu x'metodoloġija ħad intuża. Il-Komissjoni fil-fatt issa resqet proposta li fija tispjega kemm ħajkun hemm kemm kemm eh, ser ikun involuti eh, persuni qed isemmi 250 ruħ minn flok 500. Il-proċess ta' applikazzjoni ser ikun iżjed sempliċi. Il-perjodu l-applikazzjoni ħajkun sar ukoll fis-16 ta' Jannar aħna konfermajna l-pożizzjoni tagħna bħala Parlament fil-plenarja u l-pożizzjoni tagħna hija iżjed ambizzjuża minn dik tal-Kummissjoni it-tir tagħna huwa illi il-font ta' globalizzazzjoni jisser ikun għandu jkun iżjed għandu joffri iżjed appoġġ li dawk li jkunu tilfu xogħolhom, għandu jkollu iżjed miżuri għall-integrazzjoni tagħhom. Aħna nixtieq ukoll illi l-ambitu ta' dan il-fond jitwessa u apparti minn hekk nixtiequ illi fejn hemm digitalizzazzjoni, fejn hemm effetti oħra mill-użu ta' teknoloġija, fejn hemm l-effetti tal-Brexit pereżempju, dawn ukoll għandhom jiżdiedu bħala fatturi ehm, fil-proposta għaliex eh, huma kollha ehm, avvenimenti jew fatturi li ikomplu jżidu il-qati jew it-terf ta' impjiegi. Kultant ikun diffiċli li inti tidentifika xinija il-kawża zat tal-problema. U għalhekk permezz tal-IGF aħna li nixtiequ nagħmlu huwa li niskuraw illi il-fondi jkunu hemmhekk disponibli u jkunu jistgħu jintużaw meta jkun hemm bżonn ta' ristrutturar. Mingħajr il-bżonn li jkun hemm eh, kaġun partikolari, kultant ma jkunx hemm xi raġuni partikolari, għalfejn jinti x-xogħlijiet imma xorta jkun hemm bżonn li jingħata appoġġ. Aħna nixtiequ illi minn flok 250 eh, iċ-ċifra tkun 500. Għaliex, għaliex aħna nixtiequ li jkun hemm iżjed negozji, speċjalment negozji żgħar illi wkoll ikunu jistgħu jikkwalifikaw biex jagħmlu użu minn dan il-fond. Importanti għalina illi eh, jittieħdu miżuri proattivi biex bekk pereżempju jingħataw fondi wkoll eh, anzi għanzi hemm fondi allokati speċjalment għat-tfal biex bekk il-ġenituri wkoll ikunu jistgħu jfittxu eh, xogħol jew inkella jagħmlu xi kors ta' taħriġ u fl-istess ħin iserħu moħħhom illi eh, hemm min qed joħsib it-tfal waqt dan kollu. U lanqas ma rridu ninsew ukoll iż-żgħażagħ li ehm, m'għandhom xogħol u mhux qed jistudjaw lanqas ma qed jagħmlu taħriġ. Irridu naraw li dawn ukoll li nexxilhom isibu xogħol kemm jista' jkun malajr. Ħaġa oħra li nixtiequ f'din il-proposta hija li jkun hemm pagament ta' darba ta' 25,000 euro għal dawk il-kumpaniji illi eh, ikunu lesti illi joħolqu postijiet ta' xogħol apposta. Issa, peress li aħna nixtiequ illi l-ambitu tal-font ikun usa, forsi ta' min ukoll imbidlu it-titlu. U dwar dan jiena m'għandix dubju li ħajna xina nil mal-Kummissjoni u mal-Kunsill. Bekk eh, naħseb illi sejna xinna nilħu nsibu soluzzjoni jizjet aċċettabli. Il-kwistjonijiet eh, politiċi maħniex ħan id għom qabel il-Kunsill ħabbar id-deċiżjoni tiegħu fuq il-qafas finanzjarju plurianwali l-MFF. Għalmenu aħna jekk nixtiequ. Issa, fl-ewwel laqgħa tal erba ta' frar Aħna sar nkunu hemmhekk preżenti, però qabel ma jkollna ċifri konkreti u preċiżi dwar l-MFF mingħand il-Kunsill, kull ma nistgħu niddiskutu dwar din il-proposta huma uh, l-aspetti tekniċi tagħha. Imbagħad l-aspetti iżjed politiċi niddiskutuhom meta jkollna ċ ċifri li għandna bżonn. Mela kif qed ngħid fil-erba ta' frar ser ikun hemm il-laqa ma' shadows u eh, hemmhekk għan iftemu daqsxejn fuq kif se naħdmu eżatt x x'tattika għan użaw. Grazzi ħafna il-Kommissjoni ta' dak li preżentat. Issa nista' ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni, Sinjura Sukova li hija l-Viċi ehm, Direttriċi Ġenerali tal-DGM. Morning, uh, dear Mrs. Chairperson. Odwa tajba, Sinjura President, Aziz Rapporteur, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tassew tal-li l adottajtu il-mandat għax dan jagħtina l-possibilità illi kif qalet is-Senjura Brinkevic u temmexxu trialog il qudiem fl-erba ta' frar. Importanti ħafna li naqblu fuq l-elementi kollha possibbli li nistgħu naqblu fuqhom qabel jibda l-programm ta' il-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss nafu li għatem kwestjonijiet li għadhom pendenti fost il-kapijiet tal-stat. Nixtieq nibda nitkellem dwar l-IGF u kif mill-2007 kien wieħed mill-fondi prinċipali li l-in mill-budget tal-MFF li appoġġa l-ħaddiema illi tilfu il-postijiet tax-xogħol tagħhom anke semmejt is-Sinjura Blinkeviċute minħabba l-ambitu ta' dan il-fond inbidel għaliex kien japplika biss għal postijiet tax-xogħol li intilfu minħabba globalizzazzjoni imbagħad fl-2008 u 9 meta kien hemm il-kriżi l-ambitu kien twessa anke biex japplika għal dawk li ġew affettwati prezzijiet ta' globalizzazzjoni fl-2000 u 14-2020 zammejna dan il ta' applikazzjoni ta' dan il-font. Iżda estendejni ukoll għal persuni li mhumiex fil-impjek jew taħriġ edukazzjoni. Anke għal dar applikani ħarreglu ta' bejn l-2014-2020. Anke dawk li kim sejħan li mhumiex f'edukazzjoni impjek u taħriġ u li din l-inizjattiva tintuża bħala strument speċjali fiħdan il-font il-fond ta' ġestjoni konġunta anke taħt il-fond soċjali sabiex nippermettu li l-istati membri u r-reġjuni fejn jintilfu ħafna postijiet tax xogħol biex ngħinu lil dawn it-tip ta' persuni. Dan iġġustifikani ħanke f'postijiet fejn kien hemm bidliet anke forsi ristrutturazzjoni jew eluq ta' kumpaniji u għalhekk is-suq poġġat taħt ħafna pressjoni u għalhekk għażażaħ kien ħafna iktar diffiċli li jsibu post tax-xogħol. Issa fortunatament l-affarijiet jiżviluppaw b'mod iktar pożittiv u għalhekk għal perjodu li jmiss maħniex qed inkopru lil dawn it-tip ta' persuni li mhumiex f'edukazzjoni impjeku jew taħriġ. Għaliex dan il-kriterju taħt eh, taħt l-ICF, ISF, e il-Fond Soċjali Ewropew, għal dawn iż-żgħażagħ. U għalhekk ma rridux nilimitaw rwieħna għaż-żgħażagħ f'dawn ir-reġjuni, irridu ngħinuhom anke fil-perjodu li jmiss taħt il-Fond Soċjali Ewropew. Fl-2019 ukoll daħħalna miżura ta' prekawzjoni biex nsejħilha hekk li kikun hemm Brexit mingħajr deal dan ikun jista' jiġi emendat biex jgħin ir-reġuni fejn itħalla l-iktar impatt ta' no deal Brexit fuq l-impjiegi. Signora Blinkevich u semmit ukoll il-bidliet fil-kondizzjonijiet għal mobilizzazzjoni ta' dawn il-fondi bħalissa għandna tal-inqas 500 ruħ li tilfu l-posta xogħol tagħhom fl-intrapriża jew f'kumpaniji upstream jew downstream fi żmien erba' xhur jew dawn li tal-inqas dawn il-ħames posta xolli l-ħames mit sensja intilfu f'SMEs fl-istess settur jew fl-istess reġjun jew f'żewġ reġjuni viċin fuq disa' xhur. Fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss għandna wkoll deroga għal swieq tax-xogħol żgħar u għal ċirkustanzi eċċezzjonali illi dawn in-nuqqasijiet jistgħu ħallu impatt serju fuq l-impjieg lokali, reġjonali u nazzjonali anke jekk ikun taħt dan il-limitu msemmi. Issa l-attivitajiet li semmiet is-Sinjura Blinkeviċute fuq dawn il- dawn il-kriterji u li dan li ċara taħjar fir regolament li l-IGF l-aktar li jgħin huwa lin-nies u mhux lill-kumpaniji u jipprovdi miżuri ta' politika attiva fuq taħriġ, upskilling, e, biex wieħed ifittex xogħol, outplacement iġifieri inti tmur taħdem x'imkien ieħor. U anke il-mezzi biex tasal, nejnu l-startups semmejna il-15 il-elf li bħalissa jistaw jinataw għall-għajnuna għal-negozji, issa hawnhekk qed insemmi mhux eligibbli. il mizuri ta' protezzjoni soċjali purament passivi għalkemm nistgħu ovvjament nappoġġaw miżuri mhux passivi xi ħadd li jagħmel taħriġ, upskilling jew tifittex xogħol, u nippermettu anke li jkun hemm benefiċċji tal-qatt u għom bil-finanzjament meħtieġ biex ikun hemm eh, jiksbu il-ħiliet li jeħtieġu. Anke allowance għal kura ta' tfal. Għaliex dawn il-miżuri għandhom lan li jinċentivaw jippermettu lin-nisa biex jipparteċipaw fil-politika tas-suq tax-xogħol rridu nakkumpanja dan il-miżuri sa 35% tal-IGF. Issa l-livell ta' appoġġ tal-IGF huwa sa 60% tal ispiża totali skont il kundizzjonijiet u l leġiżlazzjoni nazzjonali, il-bqija għandu jiġi finanzjat mill-istat, mill-reġjun, mill-fondi tal-awtorità lokali jew fondi privati u dan japplika l kwalunkwe regoli u leġislazzjoni nazzjonali. L-implementazzjoni tissir fi żmien 24 xahar minn meta tissir l-applikazzjoni u għalhekk aħna ma rridux li minħabba l-involviment tagħna nwaslu għal iktar dewmien. Irridu nagħtu appoġġ il-pajjiż jew ir-reġjun biex jgħin dawn il-persuni. U bħalissa idumu 300 ġurnata biex japprovaw każ. Imma dan irid isir fiħdan dawk l-24 xahar. Mimma ta' istitressaq l-applikazzjoni il-persuni li jirċivu appoċ huwa dawk illi jingħataw sensja fit-ħdan dak fi żmien il-periodu ta' referenza u ma nagħmlux distenzjoni bejn it-tip ta' kuntratti jew impjieg li jkollhom dan il-persuni jekk humiex pereżempju ħaddiema permanenti, jekk humiex per fixed term, f'aġenziji temporani, jew inkella jaħdmu ma' kumpanija kbira fejn eh, kunu tilfu x-xogħol u dan ħalli impatt fuq il-fornituri u l-kontratturi tagħhom. Mela, qed jinformawni li eh, li t-prova titkellem ktar bil-mod jekk jogħġbok. Għalhekk dan japplika kif kontet najt għal persuni kollha, l-tip ta' kontratti kollha li ġew affettwati b'dan it-tip ta' sensi, jiġifieri kull min qed isofri minħabba din is-sitwazzjoni negattiva. Minn meta beda il-fond ta' globalizzazzjoni fl-2007 kellna 160 każ minn 21 stat membru u appoġġajna 150.000 elf ħaddiem u il-fuq minn 4,000 Eh, żagħżugħ li mhuwiex f'edukazzjoni impjeg jew taħriġ. L-aktar li rċivejna applikazzjonijiet kien fis-sena 2009 sa l 2011 2009-2010-2011. Hawnhekk ovvjament kien hemm problemi fil-kriżi ekonomika fl-Ewropa u dan kellu impatt negattiv fuq l-ekonomija u ċertu negozju wkoll. Aħna nwettqu evalwazzjoni ta' nofs it-terminu fl-2008 u din kienet waħda mill-raġunijiet għalfejn aħna kellna nerġgħu nqisu l-proposta għal IGF wara l-2020. U dan l-abbozz bbażajnieh anke għabbazet dak li ressaqna fl-2008. Issa din l-evalwazzjoni tikkonferma illi l-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew wessa s-servizz li nipprovdu lil dawn il-ħaddiema u anke l-intervent tal-fontana kien evidenti eh, kien jidher ħafna man nies ukoll għax dan kien fond infassal għalihom U f'din l-evalwazzjoni rajna wkoll illi l-ambitu limitat ta' kriżi finanzjarja biss mhuwiex biżejjed għaliex il-globalizzazzjoni, digitalizzazzjoni wkoll qed iħallu impatt fuq l-attivitajiet ekonomiċi tal-kumpaniji. U infatti dawn kollha jorbtu ma' xulxin u irridu nħarsu għalhekk lejn id-digitalizzazzjoni, id-diffikultajiet finanzjarji u wasalna l-ftehim illi rridu inwessaw raġunijiet fejn aħna nistgħu nieħdu azzjoni, fejn aħna nistgħu nintervjenu. U dan infatti daħalnieh fil-proposta tagħna. Apparti minn hekk sostenibilità hija wkoll ikkonfermata f'din il-proposta li ġief għaliex l-għajnuna tejn għal dawk li waslu għal kwalunkwe eh, ristrutturar u tejn ukoll sabiex ittejjeb il-metodi ta' ħidma ta' dawn is-servizzi biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' dawk li jkunu tilfu xogħolhom. Iż-żmien ta' proċedura ġie kritikat u li mhuwiex effettiv għaliex ndumu sa' 300 ġurnata biex nadottaw każ u għalhekk suġġerina li l-proċedura għandha tiġi simplifikata, speċjalment għal din ir-raġuni. Issa, il-proposta tajt illi li ġief għandu jitħalla fond separat li l-in l mff u l-proposta tal-Kommissjoni hija li jkun hemm aktar mobilizzazzjoni mill-li hemm bħalissa. Palissa għanna 170 miljon eh, annwali li huma disponibli. Aħna nixtieq li kollna 25. 250 anzi eh, disponibli permezz tal-IGF. Zammejna it-titlu tal-font kif semmejt dan id-dinja xi ħaġa magħrufa. Iċ-ċittadini tagħna jafu li dan huwa strument li huwa ċentralizzat u li huwa immirat għal reġjun jew għal grupp ta' persuni li jkunu tilfu tilfu eh, l post tax xogħol tagħhom minħabba ristrutturar fil-kumpanija tagħhom jew minħabba raġunijiet oħra. ser jinżamm ukoll bħala font għal dawk li jgħinu min qed ifittex opportunitajiet ta' xogħol ġodda u estendejni kol għal kwalunkwe persuni affettwati minn kwalunkwe avveniment tal-istrutturar sinifikanti li applikaw għal dan it-tip ta' approach u anke il-baxxejna il-limitu massimu għal 250 ruħ. din kien proposta tal-Parlament, aħna rajna illi hemm ħafna inqas kompani kbar li waslu għal ristrutturazzjoni fil-ħdanhom. Iżda hemm iktar kumpaniji ta' daqs medju li għandhom diffikultajiet minħabba kompetizzjoni ta' kriterji ta' dħul għal globalizzazzjoni u digitalizzazzjoni u għalhekk issuġġerejna illi l-limitu għandu jkun ta' 250 Semmejt il-dawk li mhumiex f'impjeg edukazzjoni jew taħriġ. Din l-inizjattiva l-impjegi ta' żgħażagħ li qed tiġi implementata eh, waslet biex ngħinu l żgħażagħ speċjalment lil dawk li tassew eh, kellhom bżonn lajnuna. Issa qed nippruvaw ngħinu lil dawk li mhumiex attivi u l ħtiġijiet qegħdin hemmhekk nafu x'inhuma. Irridu nibdew fl-2021 meta nibdew bl-implementazzjoni tal-ISF, miżuri tal-ISF, sabiex nattivaw nejnu l-dawn il-persuni, mux ħanqodu nistennew li kunem hemm suġġerimenti jaslu minn reġjun. Sempliciment nejnu l-dawk il-persuni ta' taħt l-25 sena. Li jessef li t-kopri in-nits għalek l-annuna ser tenata aktar malajr anke biex ikollhom taħriġ mill-ġdid u jkollhom kwalifiki ġodda. Aħna immobilizzajna dawn il-fondi U dan mhux qed jgħin biex tagħmlu tasal aktar malajr għalkemm l-IGF ġie immarkat bħala strument ta' emerġenza. Imma dan, dan madniex nużaw dan it-titlu għaliex movement ma tibqax eh, emerġenza sakemm naslu biex napprovaw il-każ. Issa aħna għandna rata ta' kofinanzjament li anke hija l-ola u dan għaliex qed naraw kompetizzjoni bejn il-Fond Soċjali Ewropew u il-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew. F'dak għandu x'aqsam ta' kofinanzjament. Sat membri iktar żviluppati għandhom rata ta' kofinanzjament li huma aktar baxxi minn dak tal-ISF u għalhekk għalihom huwa interessanti li jresqu każ għaliex jkollhom budget aktar għoli għal reġuni inqas żviluppati ma jagħmilx sens għalihom li japplikaw dawn il-proġetti għalihom ikun aħjar li jużaw il-Fond Soċjali Ewropew dawk it-tip ta' każijiet. U ma jgħodux jisviluppaw proġett separat l-armonizzazzjoni ta' dawn ir-rati ta' kofinanzjament fil-Baġit Ewropew ser tinċentiva l-Stati membri sabiex jużaw iktar l fejn ikun hemm eh, massa ta' sensi. Aħna suġġerejna wkoll illi ikun hemm afas għal tal-prest li saħaħ il-monitoraġġ tal-prestazzjoni għal kull każ. U aħna xtaqna nkunu iktar trasparenti għalhekk kull min qed jipprova iħejji ruħu ikun jaf x'inhu l-aspettattivi ta' rapportar biex il-Kummissjoni ikollha sistema komuni ta' monitoraġġ. Sfortunatament fil-Kunsill bħalissa għandna rifjut anke mill-Istati Membri għaliex dawn l-Istati Membri li kellhom dawn il-każijiet ikunu irrapportaw dwar dwarhom għalhekk ma nbidel xejn eh, ta' barra minn hawn ħlief illi hum irridu jkunu iktar trasparenti fit-test tar regolament. Apparti minn hekk introduċejna wkoll survey ta' benefiċċji online għall kummissjoni sabiex tiġbor informazzjoni iktar ta' kwalità wara li twet u dawn l-interventi u aħna inkejlu l-benefiċċji tagħhom permezz tar-rati ta' impjieg u infatti ir-rati ta' impjieg issa huma tajbin ħafna għandna fuq 50% ta' dawk li rċevew l-appoġġ li issa qegħdin f'xogħol ieħor, f'impjieg ieħor. Din ir-rata ta' suċċess miex kriterju fir regolament imma nixtiequ ndaħlu fil-proposta l-ġdida. Senjura u semmiet ukoll x'in il-pożizzjoni tagħna fiex ninsabu u x'inhi t-tħejjija ta' tliet istituzzjonijiet għal dan ir-regolament. L-approċ ġenerali parzjali ġie approvat f'Marzu tas-sena li għaddiet u kien hemm biss żewġ stati membri li kienu kontra l-Olanda, l-Iżvezja u l-Finlandja stjenew. Ġifieri kien hemm maġġoranza li kienu favur il-font. Ovvjament, dettalji ta' regoli li suġġerejna u anke bdilna hemm pożizzjonijiet differenti u nittama illi fit-trialogu jirna xilna biex naslu għal IGF e li jaħdem kif suppost. Grazzi tassew tal-ħin illi tajtuni u lesta li nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ngħaddu issa għal skambju ta' opinjonijiet nibdew biex shadows imbagħad indur lejn il-membri. Nibdew bis-Sinjur bl-Onorevoli Fransen. Grazzi President, grazzi Rapporter u kollegi anke tal-Kummissjoni. Grazzi tal-li prezentajtuna l-istatut tal-IGF. tal li prezentajtuna l istatut tal li prezentajtuna l istatut tal igf Naħseb li fuq bosta punti aħna naqblu mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni iżda xtaqt nifoka fuq punt partikolari, jiġifieri l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-IGF. L-aħħar żviluppi jagħmluha ċara illi din hija xi ħaġa importanti ħafna. Dalwaqt eh, napprovaw il-Brexit iżda il-xlazzjoni se jkun fil-futur għadha dubjuża anke fl-aħjar eh, riżultat li jista' jkollna xorta waħda hemm eh, eluf ta' posti ta' xogħol huma friskju li kompanija żgħar ħsibuha aktar diffiċli li adattaw minn daw kbar, għalhekk importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tkun lesta sal-2021 biex tgħin il dawn il-ħaddiema u dan huwa messaġġ pożittiv ikun messaġġ pożittiv li l-Kunsill lest li jkompli iwessa il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan. U anke minħabba d digitalizzazzjoni u eh, transizzjoni tal-klima kullħat jaqbel li dawn huma l-ikbar sfidi bħalissa tal-ekonomiji tagħna. Iżda dawn mhumiex inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-IGF, iżda fl-istess ħin ma nistgħux inkomplu aħna nisħu fuq l-importanza ta' dawn l-isfidi u nħallu nabbandonaw lil dawn il-ħaddiema minħabba fek. Bħal pereżempju ma ġara fil kasta Carrefour, irridu anke inħarsu lejn il-kas eski. Issa, irridu anke naraw kif insegwu id-diskussjonijiet li għaddejn fil-Kunsil dwar l-MFF. Lesta illi naħdem flimkien ma'kom fuq din il-kwistjoni daqstant importanti fl-interess tal-ħaddiema Ewropej. Grazzi. Thank you. Now, Madam Brofi, on behalf of Renew. Nota Renew, Signora Brofi. Grazzi. Grazzi wkoll il-kollegi tal-Kummissjoni għall preżentazzjoni tagħhom il biraħ friħet mill-aħħar voti li jena parteċipajt fihom fil- fil-komitat tiegħi jiena rrid li um, li l-grupp tiegħi Renew Europe iżomm dak li il-test li vota fuq is sena li għaddiet bħala membru mir-Renju Unit jiena mhux se nibqa' xador fuq dan il-fajla jibdew in-negozjati. Jiena nawgura lill kollegi li n-negozjati imuru sew u nittama li t test finali ikun wieħed illi se jkun ta'ġita ċittadini Ewropej illi forsi jitilfu xogħolhom minħabba globalizzazzjoni. Grazzi. The last one would be uh, Madame Phillips. Signora Phillips, għannum tal-ħodor. Signora Sparentak. Iva, peress li kellna lil Alexander Phillips bħala shadow imma uh, dik mir-Renju Unitu ukoll u jiena il-shadow rapporteur il-ġdida. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni, aħna inna nġildu għal transizzjoni ġusta u eh, li ridna nikkompanjaw lil ħaddiema huwa parti importanti minn dan il-proċess. Aħna rridu li tittieħed azzjoni. Um, and as a shadow rapporteur on the European Globalization Fund for the Greens EFA Group, I am pleased that the objectives proposed for the fund includes Jiena kontent illi għaw finanzjament għal ħaddima li jisfaw bla xogħol, uh, per eżempju minħabba uh, bħala konsekwenza għad digitalizzazzjoni Madanakollu rrid rrit lill-Kummissjoni biex tgħidilna kif jaraw sinerġiji possibbli bejn il-Fond tal transizzjoni ġosta u l-IGF. U barra minn hekk bħal kollega tiegħi nixtieq illi nkun nafti naftit iktar dwar il każ Carrefour u kif qed kif qed javanza. Signora Lizzi għannom tal id imma mhix hawnhekk u għalli sijar is-Sinjura Xiru. Grazzi ħafna, Sinjura President. Huwa importanti li meta ikollok font żomm f'moħħok illi l-anijiet illi jridu jintlaħqu permezz tiegħu irridu jintlaħqu u rridu jaslu għant il-nies li kienu maħsubin għalihom. Tisimaw forsi lil l-minjajt li d-diġitalizzazzjoni għandha tkun imħeġġa u saħansitra appoġġjata u naħseb illi dik hija waħda mill-affarijiet illi għandna nqisu meta noħorġu bi proposti. In-nies għandu jkollhom il-possibilità illi jużawha u biex jużawha t teknoloġija l-ġdida jridu jkunu imħarġin. Aħna għandna nistrutturaw il-fond tal-imot illi in nies illi għalihom huwa mirat jirċievu l benefiċċji li għandhom bżonn. Tajjeb, issa għandna żewġ membri tal kumitat il-Sinjura Jungerius l-ewwel. Kelmtejn fil-qosor għaliex kollegi oħrajn diġà tkellmu dwar il kwistjoni ma dan il-mandat il-ġdid il-mandat il-ġdid is-sitwazzjoni bħal pereżempju dik mal-Carrefour issa jistgħu ikunu evitati il-każ Carrefour ma tlaqax mill-Kunsill nistgħu nappellaw jew sempliċement għax il-Kunsill jgħid le il-proġett kollu kemmu min jaf se jsir minnu. Ġifiri Iva, għandi interess fi dan il-kas Karfur, ma kienem kollegi oħrajn li semmeħ dan, il-Sinjura Den. Grazzi ħafna, Signora President. Jena irrit eh, nirringrazzja l rapporteur u shadow rapporteurs għax xogħol eċċellenti tagħhom. Grazzi l rappreżentanta tal-Kommissjoni għal prezentazzjoni Kulħadd jaqbel li dan il-Fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni huwa strument ta' solidarjetà Ewropea favur il-ħaddiema li eh, sfaw EDA u għaldaqstant huwa fontut li ħafna kontenta bil-proposti illi fakkart fakkartna fihom inti bħal pereżempju il-limitu għall-aċċess għall fond diversifikazzjoni tal-kawżi il-globalizzazzjoni mhuwiex l-unika fattur għall-aġġustament id-diġitalizzazzjoni, il-Brexit fost oħrajn. hija ħasra u t-transizzjoni lejn ekonomija neutrali fl-użu tal-karbonju u l-Kummissjoni Ewropea l-ġimgħa li għaddiet ippreżentat fil-kontest tal-Patt Ekoloġiku eh, dan il-Fond tal-Transizzjoni Ġusta. U aħna rridu, jiena nixtieq nkun naf kif dan il-fond il-ġdid flimkien mal-fond tal-aġġustament tal-globalizzazzjoni jistaw jilħu dawn l-ambizzjonijiet, ovvjament fi żminijiet differenti, imma jridu jakkompanjaw lil ħaddiema jgħinuhom jgħaddu minn din it-tranzizzjoni, hawnhekk irridu nagħmlu appell il-Kummissjoni sabiex tiżgura li dawn il-fondi jintużaw b'mod strateġiku u koerenti biex verament jgħinu lil ħaddiema kollha u l ċittadini Ewropej. Signora Rafalska, Grazzi, Signora President. Grazzi għal l-informazzjoni illi tajtuna illum għandi żewġ mistoqsijiet l ewwel dwar it-twessieħ tal-ambitu. U r rati ta' kofinanzjament. Aħna rridu illi il- ikun hemm aktar aċċess għal dan il-fond. Il-fond, il-flus illi fih dan il-fond eh, mhumiex eh, bħal xi bir bla eħ, jiġifieri se jispiċċaw, imma xi fisser dan illi l-ftit illi hemm se jitqassam fost iktar nies Jiena ma nemmenx illi se jkollna bizzejiet flus biex namlu dak li hemm bżonn fuq il-patt ekoloġiku Ewropew il-ġdid u l-globalizzazzjoni, il-fond għall-aġġustament ta' globalizzazzjoni. Naħseb illi hemm sinerġija interessanti bejn dawn iż-żewġ affarijiet għaliex aħna nitkellmu dwar l impik fil-settur tal- per eżempju tal-istruzzjoni tal faħam jew tal-metalli. Għamnek qed nitkellmu dwar mijiet ta' eluf ta' nies xi mittel fruħ se jkunu friskju li jitilfu xogħolhom propju għaliex aħna rridu nilħqu l-anijiet favur il-klima min se jgawdi minn dan? Issa l-Komissjoni mbagħad ir-rapporter biex nikkonkludu din id-diskussjoni. Il-koll kemm intom għandkom titkellmu bil-mod. U eh, eh, l-interpreti mhumiex qegħdin laħqu magħkom, tkellmu aktar bil-mod hekk joġobkom, Signora Sokova. Grazzi ħafna. Jiena verament qed nipprova nitkellem bil-mod, imma kultant ninsa. Mela, grazzi ħafna għall l-interess li esprimejtu. Irrid nibda billi najt illi l-European Social Fund Plus, l igf u l-Fond ta' Transizjoni Ġusta huma programmati mill-bidu tal-perjodu ta' programmar huma it-tnejn huma maħsuba sabiex jgħinu lin-nies ikollhom tranzizzjoni ġusta biex jisibu impjiegi aħjar jew inkella biex jisibu impjieg jipprovdu għal miżuri ta' inklużjoni soċjali għal Fond Soċjali Ewropew Plus, sistemi tal-edukazzjoni uh, u anki eh, biex in-nies jiksbu ħiliet meħtieġa mis-suq tax-xogħol hemm il-snin ta' programmazzjoni mill-2021 sal-2027. Il-Fond ta' Transizzjoni Ġusta tal-ġimgħa li għaddiet se jinvesti f'reġuni fejn l isfida biex wieħed jas, biex jaslu għal ekonomija neutrali fil-karbonju hija verament enormi. Ġifier qed nitkellmu dwar reġuni fejn hemm ħafna produzzjoni tal-linjite, faham u reġuni fejn l-emissjonijiet ta' gażiet b'effett ta' serra huma l-ola. U dan irid ikun programmat ukoll mill-sena 2021 sa' 2027. Narmonizzaw u niżguraw li hemm sinerġi bejn l-ESF Plus il-Fond ta' Transizjoni Ġusta u l-Fond tal-Iżvilupp Rurali rridu jkunu ppreżentati qabel ma jiġu prezentati l-programmi operattivi. Mbagħad ikunem dokument li jidentifika f'liema reġuni jew f'liema stati membri u kif se jintużaw dawn il-fondi illi se se jenataw li l-om taħt il-shared management mode. ħaġoħra għal il-fond ta' transizjoni ġusta se jkollu lista ta' miżuri hemm disa minnhom illi jistaw ikun għall-investimenti li se jistaw jittieħdu mill-fond reġjonali Ewropew jew fondi oħrajn, pero se jkunu mirati għal reġun speċifiku. It-tfassil jew id-definizzjoni ta' dawn ir-reġuni se tibda issa bil-rapporti tas semestru Ewropew li se joħorġu fi frar. Il-Kummissjoni ipproponiet uh, fejn għal kull stat membru se nidentifikaw li ma huma ir-reġuni li l-aktar iniċsu u fejn hemm l-ola riski għall-impjiegi sabiex l-interventi għal fond ta' transizjoni ġusta jisiru eh, fihom f'dawn ir-reġuni, pereżempju konservazzjoni tal-art, appoġġ għall smi svilupp jew ħolqien, attività ta' riċerka u innovazzjoni li eh, jibdew isiru minn kumpaniji f'dawn ir-reġuni imma anke jekk persuni qegħdin eh, jitilfu xogħolhom jistgħu jitalmu eh, ħiliet ġodda jew iżidu u jibnu fuq il-ħiliet li għandhom diġà jew inkella insomma dawn il-fondi jgħinu lir reġuni li għandhom sitwazzjonijiet diffiċli. Mbagħad il-fond l ieħor se jintuża il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Transizjoni Ġusta se jippruvaw jevitaw sitwazzjoni fejn in-nies jitilfu xogħolhom. Jippruvaw jgħinuhom jagħmlu tranzizzjoni, jittaqalmu ħilli ġodda jew isibu mpik ġdid fil-waqt illi il-Fond ta' Transizzjoni il-Fond Ewropew għal Globalizzazzjoni dawn, se jgħin nies li diġà tilfu l-impjeg tagħhom. Dana ma jeskludix sitwazzjonijiet fejn għandna Uh, eh, reġjun illi jgħat igawdi mill-fond tal transizzjoni ġusta u jkun hemm xi impatt mhux imbassar fuq dan ir-reġjun pereżempju minħabba il-greening tal-ekonomija jew raġunijiet oħrajn. Jista' pereżempju dan dil-kumpanija ikolla tagħti l-essenzja l numru ta' impjegati tagħha u mbagħad l-reġjun jew l-istat membru jistgħu jagħmlu applikazzjoni għall igf e jiġifieri ebda wieħed mit-tliet fondi mu se jeskludi approċċ lokali għall-użu tagħhom. Fuq l-estensjoni ta' l-ambitu naħseb il-proposta oriġinali tagħna li morru lil il-kriżi finanzjarja, eċetera. aħna għammin transizzjoni għall ekonomija bużu ta' karbonju, diċalizzazzjoni, automatizzazzjoni, ecc. Dawn huma sfidi għal kulħadd. U il-proposta u l-enija tagħna li tbiddel tipi ta' appoġġ li se jingħata lin-nies li tilfu xogħolhom. Irridu nevalwaw il-ħiliet diġitali tagħhom u nagħtuhom ħiliet diġitali oħrajn sabiex jew ikunu jistaw jiksbu ħiliet bażiċi jew inkella jibnu fuq dawk li diġà għandhom. Nasbu li din hija miżura importanti ħafna li hija meħtieġa għal dawk il-persuni li diġà tilfu l-impjeg tagħhom. Hemm il kaskar Carrefour, sfortunatament, fil-regolament eh, finanzjarju attwali m'għandniex proċedura ta' rikonċiljazzjoni jew trilogi la l-autoritajiet budgetarji ma jaqblux fuq il-kas, il-kas jenala u f'Diċembru il-Kunsill irrifletta dan fil-co-repair Kien hemm mitra illi intbatet mill-President tal-Kunsill il-Parlament ukoll fejn qalu li l-każ tal-Karfur kien inala. Aħna qegħdin infasslu issa litra biex narfu lill-awtoritajiet tal-Belġu dwar dan. Aħna frabta mal-Brexit ridna nemendaw ir regolament tal-Fond Ewropew Globalizzazzjoni nwessaw l-ambitu tiegħu imma Eh, ħsibna uh, mbagħad li kien għadu ma wasalx il-waqt biex nagħmlu hekk. Jiena naħseb illi il-Belġum jista għal dar boħra imur bi proposta oħra li tissodisfa rekwiziti kollha tar-regolament iridu jippreżentaw ġustifikazzjoni li tkun aċċettabbli għal konsill u l-Parlament bħala raġuni għal dawn is-sensieli taw. Carrefour Aħna għalhekk ridna nestendu l-ambitu għaliex kieku jekk aħna biddejna l-ambitu għal dak kif bħalissa, il-każ ta' Carrefour ma kien iseħqat. Grazzi ħafna u ħerqana li nkomplu naħdmu ma'kom. Sinjura Blink Blinkeviċute tista' tagħmel konklużjoni qasira? Grazzi, Signora President. Grazzi, Signora Socavale, għall-informazzjoni li tajtna. Bħala rapporter, naħseb din hija proposta tajba ħafna. U naħseb illi tqis ukoll sitwazzjoni mill-2006 law Naħseb li issa nistgħu nsibu soluzzjoni taħjara ċittadini fl-interess ta' dawk illi tilfu xogħolhom. Grazzi li Shadow Rapporters ħerqana li nkompli naħdem magħkom fuq dan is-suġġett u nittama li fit trilogu ir-riżultat ikun pożittiv. Tajjeb issa nkomplu bil laqgħa tal-koordinaturi. Nitlobhom jekk joġobhom jibqgħu fil-kamra.